Mistoqsi orali, rapport dwar applikazzjoni tal regolament numru 2157 tal-2001 tal-Kunsil ta' 8 Ottubru 2001 dwar istatut tal-Kumpanija Ewropea. U jibda l-autur taħħa Klaus Heinerlen. Grazzi, sinjuri. Dak li għanna u d dimna u ħaġa sempliċi l-Kunsil fl-2001 wasal għal deċiżjoni dwar l-istatut għal Kumpanija Ewropea. Issa, fl-ewwel ta' Ottubru 2008 eh, li rridu nagħmlu li nsejħu l-Kummissjoni dak li qed nagħmel biex naslu għar rapport dwar l-implementazzjoni u l-użu ta' din. U allura nistgħu naslu għal konklużjonijiet eh, biss jekk ikun hemm eh, leġislazzjonijiet ta' dan l-att legali li għadha għal ħames snin Iġfri wara ħames snin, il-Komissjoni għadha ma tatniex rapport. Naħseb li aħna eh, minna ħatana minna li nistaw u naħseb li l-Komissjoni tittamel id-dover tagħha biex tiżgura li hemm l-implementazzjoni sura u dan ir-rapport għadu ma sarx Allura ħana nixtiqu verament ftit fatti biex nibbażaw ruħna dwar dan. Peress illi eh, il-Kummissjoni għandha d-dover biex tasal għal dan il-rapport, mandiċ għalfej nżom mat-tul tal-5 minuti massimu li għandi, għalix għadni kif edda kollu li kienem xinat. Grazzi ħafna u issa il-Kummissarju Taġani. Grazzi, Signora President onorevoli membri, l-ewwel ħaġa fissem il-Komissarju Mekrivi li għet noħodlu postu l-lejla nishtiq nir-ingrazzja l-Onorevoli Lejne tal-li għet isemmi din il-problema. jien kontini 15 sena bħala membru, kun kontent li jinti qiegħed tagħmel mill-aħjar biex tixpruna l kummissjoni biex tagħmel biex il-Kummissjoni tagħmel ix-xogħol aħjar. Imma nassigurak li aħna qegħdin nippreparaw eh, ir-rapport u l-preparazzjoni ta' dan ir-rapport wasal fi stadju avvanzatu dal-istudju għandu jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena. U dan għallum bat jiservi bħala bażi solida biex aħna namlu għabbozz tar-rapport. Il-Kummissjoni qiegħda tistudja fid-dettall dan is-suġġett. U t-diskuti tiddiskuti mal-imsieħba kollha u dan jiġi mbagħad avvanzat il-Parlament u l-Kunsill fil-bidu tas sena d-dieħla. Ovvjament, l-iskedanza mbagħad eh, tiġi organizzata mill-Kummissjoni li jmiss imma ħna din inħarsu lejn l-erba' għażliet tal-amendi jew modifiki taħt 69 tar-regoli il-Komissjoni għat miex għat mandiġ pozizjoni fuq lebda minn dawn lażlit jew xi lażlit oħra taħt 69 idu nistennew ir-riżultati ta' studji estenju konsultazzjonijiet. Biex nkontrollaw, u naraw jekk hux neċessarju eh, eh, eh, ikun hemm opinjoni oħra fuq is-soċjetà Ewropea. Fuq it-tielet mistoqsija, ċoj il-kalendarju tal-azzjonijiet ulterjuri li stan adottaw fil-futur wara li nkunu rajna riżultati tal-analiżi dawna għandhom jiġu deċiżi bil-Kommissjoni ġdida u mm, jiena naf illi ħatkun attenta ħafna għal opinjoni tal-Parlament qabel ma tadotta pro dispożizzjonijiet u provvedimenti ġodda. Grazzi. U issa kellim li mes huwa mhuwiex hawnhekk u dan allura jwassalna għal għal kellim li hemm wara l-Onorevoli Kutas żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President u Kummissarju Din l-idea ta' kumpanija Ewropea tmur lura sa' snin 50. u dinja parti mill-lanijiet tagħna ta' suq intern. Għanda valur simboliku għax hawnhekk qed nitkellmu dwar kumpanija Ewropea illi tgawdi minn ċerta libertà f'dak li għandu x'jaqsam ma' stabilimentu mobilità. Ħafna kumpanijiet injużaw dal-istatut biex juru il-kredenzjali Ewropej tagħhom huwa mod kif il-kumpaniji jistgħu jiżviluppaw e, mergers transkonfinali u allura tkun ta' vantaġġ eh, u allura vantaġġ tal-istatut huwa li l-uffiċċju reġistrat tal-kumpanija jista' jkun trasferiment minn fejn hija reġistrat tal-kumpanija għal stat membru ieħor mingħajr ma jkun hemm għalfejn illi eh, tiġi tiġi mibnija kumpanija oħra Issa, kumpanija illi mandiċ li statut illi tkun immexja minn leġislazzjoni waħda mijiex uniformi ma tiddependix minn leġislazzjonijiet u l-kumpanija Ewropea għandha ċerti restrizzjonijiet li dan ifisser li l-uffiċċju reġistrat tagħha u l-uffiċċju prinċipali e, jkunu allokati fi stati membri differenti allura b'dan il-mod il-libertà ta' ċirkolazzjoni u ta' moviment ikun ristret. Il-rapport tal-Komissjoni li qed jitkellem fuq il-Komissarju għandu jinkludi studju dwar il-possibilità li jkun hemm uffiċċju reġistrat ta' kumpanija Ewropea fi stat membru fi stati membri differenti u dan ikun possibbli li jkun hemm status autonomu ta' din il-kumpanija. Mem ħadd iżjed fil-lista l-proċedura ta' KHDI u allura nerġgħu lura l-Kummissarju. Il-Kummissarju Taġani jekk jogħġbok. Grazie President, jina smajt b'attenzjoni l-intervenzjoni tal- Eh, President u anki tal dawk il-parlamentari li kienu għaw fil-parlament u għaveru li regolament tal-istatut tal ta' Soċjetà Ewropea kompletat minn direttiva fu dak li għandu xjaqsam ma' l-involviment tal-ħaddima eh, u termini ta' din ta' din il-direttiva Eh, tiskadi eh, eh, skadiet fit-8 ta' ottubru tal-2004. Però hemm xi stati membri adottaw il-dispożizzjonijiet meħtieġa waqt qabel ma skada il-żmien. U, u dana ġara bis fil-2007, daqstant aħna kellna Eh, eh, niposponu il-regolament biex il-soċieta eh, Ewropea tkun fisseħ fil-Stati membri kollha għal periodu tajba. Dina hija għaliex ir-raġuni li għalija kien hemm dan id-dewmin u jiena nati raġuni l-President Lene nittama li nkunu nistgħu nirkupraw iż-żmien li tlifna u natu l-Unjoni Ewropea fuq il-suġġett ta' soċjetà Ewropea minn nofs is-sena id-dieħla unkunu nistaw nistgħu nagħtu indikazzjonijiet konkreti biex ikunu jistgħu verament ikunu tweġibit għal kwistjonijiet mhux biss mill-Parlament imma anki mid-dinja tax-xogħol u tal-Parlament eh, u tal-ċittadini Ewropej. Grazzi kummissari, issa bekk il-dibattitu għalaqnieh u s-sessjoni tagħna wkoll maluqa nkomplu għada fil fid-dissa u l-lejla tajba l-kulħadd.